Grazzi li relatur, aziz kollegi, l estajna dibattitu tagħna uħni votaw għada fin-nofsija. il-punt li mis fuq l-agenda hija dibattitu konġunt għall-allinjament ma' trattat ta' Lisbona. Mr. Paolo Ded Kostra tuħu kelma għal ħames minuti. Grazzi, Kommissarju kollegi. Irridu li neħu sistema għazima tal-komitoloġija u nimxu għal sistema fuq għatti delegati fejn il-parlament għandu dritt tal-vito flimkien mal- mal-Kunsil unbat hemm l-attiet implementazzjoni li jeskludu kompletament il-Parlament u għalhekk aħna ridna li nalinjaw flimkien l-entitajiet leġislativi ma' trattat il-ġdid għalhekk aħna bdejna bl-iktar regolamenti ġodda li jieħdu konsiderazzjoni l-iktar affarijiet importanti ġifiri fostom il-politika eh, tal-iżvilupp rurali, il-politika tal-agrikoltura u l-organizzazzjoni tas-swieq. Il-proposta tal-Kommissjoni tidher li waħda bilanċjata i it-tibdiliet illi seħħu mill-Kumitat Agri fil-fatt kienu ftit. l att delegat rridu jiġu ntużati fejn jiġi emendat lat bażiku jew fejn, per eżempju, jinataw drittijiet lill bdiewa li jew inkella l-bdiewa jkollhom xi impatt negattiv fuqhom. Issa sabiex insegwu it-trattat il-mekanizmu finanzjarju ma setax jiġi implementat minajr il-volviment tal-Parlament għal-egżamejna artiklu 11 l-istess, ek finu fejn Iżda, xieġri, jekk ehm, inħalluh kifinu, il-Kunsil ikollu drittit jew jkun jista' iħalli influenza u jkun l-unika il-Kunsil ikun ikollu din is-seta esklusiva li jħalli l-influenza tiegħu. Hemm ċerta aspetti tekniċi ukoll illi jridu jiġu koperti mill-atti ta' implementazzjoni. L-allinjament hekk kif propost għall organizzazzjoni komuni huwa iktar problematiku. Mod partikolari partikolari eh, meta nikkonsidraw artiklu 41 paragrafu 3 ta' Trattat ta' Ruma skont dan eh, il-paragrafu kollox il-pagamenti jiġu determinati skont eh, limiti kwantitattivi u d-derogi li jistaw jinataw. U dan imur kontra paragrafu 2 fejn il-proċeduri leġislativi normali jintużaw. Issa billi din hija għartiklu artiklu 43 li kien u paragrafu 3 għandu jiġi interpretat b'mod restrittiv. Hemm ċerta deċiżjoni li tiġi konsiderazzjoni u kol artiklu 43 paragrafu 2 Għalhekk ma rridux aħna nħossu l-Kummissjoni mhux tagħti interpretazzjoni tajba bizzejiet ta' paragrafu 43 ta' għanzi artiklu 43 paragrafu 2 il-prezzi ta' esportazzjoni għandhom għandhom jinżammu fidejn l entitajt leġislattivi ġifier il-Parlament u l-Kunsill nemnu aħna fil-waqt li l-Kummissjoni għandha tindirizza ehm, is situazzjoni fejn tagħmel ammonti jew tiffissa ammonti għalla tliet implementazzjoni. Kien hemm appoġġ wiesa għal dawn it-tliet eh, punti u qed nippruvaw nranġaw mal-Kunsil sabiex ikollna ftejji mal-ewwel qari. Irridu fil-fatt naħdmu b'mod urġenti għaliex ma rridux illi eh, l-istituzzjonijiet negozjati ma l-istituzzjonijiet fil-fatt eh, jgħattu xa li kunu qed nagħmlu jgħidu preċedenza. Minkejja l-fatt illi l presidenti Pollakka u Daniza kienu attivi ħafna ma rnex li xinsibu soluzzjoni ta' kompromess. Il-Komissjoni għalhekk trid eh, tieħu azzjoni malajr kemm jista' jkun billi żomm f'moħħa illi l-Parlament issa għandu seta' ġodda skont Lisbona. Il-Kunsill irid jelimina l-atti delegati anka meta dawn huma meħtieġa u jrid illi minflok kull hemm implementazzjoni u din telimina kompletament il-Parlament. Fl-opinjoni tagħna din mhijiex aċċettabbli minħabba li jfisser li eh, il-prerogativi l-ġodda li għana taħt il-trattat il-ġdid ikunu qed eh, inċeduhom. L-attitudni tal-Komissjoni tkompli tagrava s-sitwazzjoni matul il-negozjat, fil-bidu ta' negozjati kienet rib iktar tal-parlament, tabat resqet iktar rib il-konsil, ħallitna waħedna sabiex nippruvaw niddefendu l-interpretazzjoni autentika iktar ta' trattat. Issa nistennew l ġodda li ħarġu reforma ġita tal-PAK. U rridu li kunem iktar allinjament u rridu li kunu f'pożizzjoni iktar f'saħħita sabiex ikun nistgħu ninnegozjaw il- fil-negozju ġodda tal-pak. Rridu naċċertaw illi insegwu l-ispirtu tal-Trattat tal-Lisbona sabiex il-pakt tkun iktar paċetta din iktar demokratika. Grazzi ħafna, Sur President. Għalkellim li mes. Sur Lavija. Grazie President. Grazzi, Sur President. Eh, onorevoli kollegi, Sur Kommissarju Wara d-daħla fis-seħħ tat Trattat tal Lisbona, l-operazzjoni ta' allinjament tal-hekk sejjaħ eh, ftehim orizzontali kien imsejjes fuq klassifikazzjoni tal-atti delegati ta' dispożizzjoni ta' dottati mill-Kummissjoni li għaw taħt l regolament wara li eżaminajna bir req għall proposta tal-Kummissjoni għabbażi tal-kriterji stabiliti għaż żewġ kategoriji tal-atti l-artikli 291 u Rajna u eżaminajna l-proposta f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-atti delegati. Aħna proponajna votajna għal diversi emendi li għandhom x'jaqsmu mal-kondizzjoni ta' delega, ġifieri kemm idumu, e, l-oġġezzjonijiet, il-proċeduri tal-Kumitat, konformità mal-ftejm komuni tal ta' delegati approvati mill-konferenza tal-presidenti it-3 ta' marzu tal-2011 u ta' regolament 182 tal-Konsil jistabilixi n-norma l ġenerali tal-kontrolli tal-Stati membri fl-eżerċizzju u l-kompetenzi tal-eżekuzzjoni tal-Kummissjoni. Nfakkar l-użu tal-atti f f'sitwazzjonijiet li fihom skont trattat dawn ikunu l-istrument l-aktar loġiku li għandu jintuża, però nqis li dan il-Parlament minn naħa tiegħu ma jis irrid iżomm il-kontroll fuq affarijiet sensittivi minn trasparenza l-artiklu 40 u hija l-eżenzjoni tal-beneficjarji. Dawn l-eżenzjonijiet irridu nammettu huma Eh, sistema ġdida li rridu jinħadmu jitfid mill-Kummissjoni u l-Konsil, però rridu jkunu effikaċi skont skema ta' kompetenzi li nittama li u konverġenza fil-konfront ta' effikaċa fil-qasam agrikolu il-maġġoranza huma l-istess bħal flat delegati, ir-reżistenza tal-Konsil għall-użu tal-atti delegati għal daqstant mi ġustifikata u jekk tinżam tibqa ssir xkiel inutli għal-riforma tal-pak. Irrid ukoll ngħid li aħna proponejna diversi elementi li aħna nasbu li jtejbu diżimpen fuq livell nazzjonali, però li ma sabux l-appoċ u l-konsens tal- Kummissjoni tal-Kunsill għal daqstant se nkomplu n-negozjaw dwarhom fl-ambitu ta' ftehim orizzontali tal-pak. Innoqqas ta' ftehim dak li għandu xaqsam mal allinjament tal ftehim orizzontali wassalna biex nitolbu l-plenarja dan il-vot b'mod li għal president De Castro ikonna aktar aktar seta fuq dan il-punt. Dan il-rapport bħal rapport l-oħrajn li kanna qoddimna sissa, pero jitqisu bħala importanti ħafna dan il-parlament li għall-ewwel darba permess ta' kodeċiżjoni huwa huwa involut fil-qasam agrikolu. Dan ma kienx biss bħala proċess sempliċi kif qalu xi wħud, però bħala impenn serju mill-kollegi tiegħi dak li għandu x'jaqsam ma l-odot u l strumenti tal-pak u kem dawn jaħdmu tajja pal daqsan tridu nħaffulhom xogħolhom permezz ta' strumenti adegwati u nixtieq nagħlaq b'riferiment wieħed. Aħna rajna permezz ta' għat twil ta' trilogi diffikulta biex nsibu bil fil-ftejim u naħseb li tlefna l-okkazjoni hawnhekk ħanaħlu il-ħejn. il ħin dak li għandu xaqsam mal proċess tal-riforma tal-pak. Grazzi. Tritos kata siraj sigittis, inna snarfus kirjus Martin Heusling. Il-kelim limes, is-sur Martin Kaisler. Erba minuti. is Housling, Hausling, eżis kollegi, aħna għanna l-istess eh, tip ta' suġġetti tkellmu dwar il-bidja organika. Ħasra li kellu jkollna tlet trilogi fuq dan is-suġġett ma tgħidx jagħmilna wisq progress, kien hemm atmosfera sabiħa. U se naqblu fuq il-punti żgħar, però fuq il-punti ewlenin ma stajniex insibu ftehim kien diffiċli ħafna. F'daw l-aħħar snin konet naddottaw ehm, konat naddataw fil-Komitat Agri konat naddataw il-ftejim fil-fat b'maġġoranza kbira ma bat kena l-presidenza Polakka u kena koplu bil-presidenza Daniza u fl-ħar mill-ħar spiċċajna b'żewġ punti fejn ma sanix namlu progress. L-ewwel net. Il-kriterji għal diversi prodotti u sustanzi ma stajniex nilħu ftejim fuq dawn iż-żewġ punti. Aħna ma segwenix biss l-opinjoni tagħna, ħadna wkoll opinjoni ment il-Kumitat tal-Affarijiet Legali u għalulna illi qed titkellmu dwar atti legali legali għandhom ikunu atti delegati. Iżda f'artiklu 209 issibu eżatt xinu koppert mill-atti delegati mhix kwistjoni biss ta' x'inhu qed jiġi regolamentat, tista' trid iżomm f'moħħok li dan huwa ftehim vinkolanti li ħaj jaffettu l-Unjoni Ewropea kollha kemm u għalhekk irid ikollok ċerta kriterji. Il-Parlament jifhem il-Kunsill, ovvjament il-Kunsill irid jkun involut. U dan enfasizzajni ħanka fin negozjati Aħna nifmu l-pożizzjoni tal-Kunsill, aħna lesti illi niprovdu kompromessi. Fil-fatt ressaqna proposti ta' kompromess ukoll għamilna sejħa sabiex esperti nazzjonali jkunu involuti għedna u koll li l-vari, il-sustanzi vari għandu jkunu taħt l-atti bażiċi. Sibna li dan jista' jkun possibbli. Minħabba li f'daw l-aħħar erba' snin kien hemm biss żewġ bidliet għalhekk ħsibna li din kienet tkun soluzzjoni fattibbli, però kolli ngħid li fil-proċess kollu kemmu nista naqbel ma dak li qal sur De Castro. Il-Kummissjoni bidlet il-pożizzjoni tagħha fuq l-atti delegati matul it-trilogu u issa dejjem qed timxi iktar lejn l-atti implementazzjoni ma sawx nifhmu eżattament għaliex. U dan wasal għal ħafna nuqqas taqbil kena biss offerti vagi illi aħna nkunu informati kull meta jkunu ħajkun hemm xi bidla ma nasibx din nistgħu naċċettawha aħna għanna dritt għall atti delegati. U naħseb illi waqt l-ewwel qari se nerġgħu intennu del pożizzjoni. Aħna rridu il komissjoni tressa proposti li ma fattibli sabiex ikunu sa' nkomplu negozjati taħt il-Presidenza Ċipriotta. Grazzi. Grazzi ħafna Sir Hosling aħna sen lestu il-lista ta', rapporters permezz ta' Sur Capulo Santos. Grazzi ħafna, Sur President. Il-rapport li għad taħt ir responsabilta tiegħi f'dan il-kontest illum hija dwar il-kontrolli tal-istati membri fuq li finanzjar tal-EAGF naraw kif ħana linjaw din dan ir-regolament flimkien ma' elementi ġodda fit trattat tal-Lisbona, Issa rigward l ta' implementazzjoni hemm proċeduri taħt ir-regoli ta' 485 u suppost għanna nkunu nistaw nsegwu il-prinċipi tal-Komissjoni, għanna nistaw nsegwu il-prinċipi informali li u li kien hemm li bil fuqhom bejn l-istituzzjonijiet, il-Parlament issa se jikkonferma l-pożizzjoni tiegħu għada għana rridu votazzjoni kemm jista' jkun wiesa li terġa' tenni l-pożizzjoni tal-Parlament bħala ko-leġislatur. L-għagna men seħa fil-Komissjoni l-Konsil sabiex jessiguraw illi huma jinterpretaw it-trattat tal-Lisbona b'mod eżatt u jassiguraw illi dritti tal-Parlament jiġu rispettati fir-riforma tal-pakk. Qed nimxu mill-komitoloġija għal dik li naħseb li jidja tajba. Namlu distinzjoni bejn l-aspetti tekniċi u l ta' implementazzjoni u l-atti delegati. Għatem proċedura istituzzjonalizzata fejn il-Kummissjoni tkun assistita minn kumitati speċjalizzati fil-fażijiet ta' implementazzjoni għalhekk ovvjament huma jkunu qed jagħmlu konsultazzjoni mal-esperti fl-Istati membri anke jekk inkun qed nużaw l-atti delegati. Għalhekk u importanti li nżommu bilanċ, irridu nikkategorizzaw eżattament jkun hemm flatti bażiċi u naraw illi jkun hemm li kunem eh, frontieri tajbin bejn dak li dak li distingwixxi xjaqa taħt l attit implementazzjoni u l-atti delegati. Għalhekk naħseb li nansegwu eh, eżattament it-Trattat ta' Lisbona u dan aħna ħanisqu fuq fil-Parlament. Il-Kummissjoni mandiex tingħata iktar setat, jew kellha iktar setat mill-istati membri, għandna nkomplu fuq l-idea tal-komitoloġija li nassiguraw li konna eh, proċess ta' teħita deċiżjonijiet li jkun effettiv u li jkun proporzjonat skont il- eh, Is-setat li kolna. Grazzi ħafna, is sur. Grazzi ħafna, Sur grazzi ħafna. Nerġan ringrazzja l-Parlament Ewropew l okkażjoni li tajtuni biex nerġan nitkellmu fuq dan. Is-suġġett anki ġifir il-Kumitat Agri. L-isforzi tagħna permettuna li navanzaw fuq dan id-dossier li kif nafu dan l-eżerċizzju kollha anki fil-ħdan il-trattat fil-kuntest tal-trattat tal-Lisbon hija xi ħaġa ta' natura verament teknika kif qalu kif qal tajjeb ir-rapporter eh, huwa suġġett kumpless ħafna mill-lat ġuridiku u għandha ċertu sensittività politika mhux biss għall-Parlament Ewropa u imma l-istituzzjonijiet kollha li huma mdaħla fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet anki li għandu x'aqsam ovvjament mar-riforma ta' tal-CAP. L-importanza politika ta' diskussjoni dwar dwar l-ikke li ġifiri il-dibattitu diġa kien imbeda ta' kien hemm il-presidenza tal-Ungerija u komplu għal xi sena konna kważi qbilna imma fl-aħħar sibna ruħna f'mpass hawnhekk meta f'Diċembru tal-sena l-oħra meta kien hemm il-Presidenza tal-Polonja. Il-parti dwar l-ikel deċidejna li ndaħlu wkoll fid-dibattitu dwar il-kap. Jiena nixtieq nkun ċar u mux l-ewwel darba li qed ngħid dan jiġifieri fil-Kumitat Agri, jiena dejjem rrid niddefend il-prerogativa tal-Parlament Ewropew kif eh, din eh, imnieda fil-Trattat tal-Lisbona biex ikonna wkoll eh, l-affarijiet iktar bilanċati bejn il-Parlament u l-Kunsell, iġifiri kull darba dan kien possibbli mill-lat ġuridiku, mill-lat legali, jiena kont preferi approċċ li fejn naraw żewġ istituzzjonijiet li jistgħu jagħmlu r-rol tagħhom kif suppost. Ġifieri l-artiklu l-artiklu 43 li sur De Castro semma, jina dejjem ġifiri provajt nati dan l-appoċ. Għalek jina u kol fil-regolament għal-pagamenti diretti, eh, privileġajt żmien kemm il-Kunsil kif ukoll il-Parlament għal disċiplina ta' finanzjarja fuq il-capping, anki kontet nitkellem għall-latti delegati. Hemm ħafna iktar eżempji anki. E, e, Meta nitkellmu fuq is-sanzjonijiet, pereżempju, jiena nitlobkom tifluhom sowda biex tifhmu li l-Kummissjoni dejjem għamlet l-isforzi tagħha biex taqbel mal-Parlament. Imma minn dawn il-punti ta' tluq li ovvjament jenaraw li l-Parlament Ewropew għandu rwol iktar eh, eh, strat, il-rajna li ma kienx kienem dejjem bil u ridna naraw kif naslu għal ċertu kompromessi. Imma minn dawn il-punti ta' li għadni kemm iddefinixxejt, il-pakett kollu tal-kompromessi f'dan l-eżerċizzju kollu dejjem ta' raġun il-Parlament rridu naraw li ma nkunux qegħdin innaqru mill-dibattitu ewlien li għandu x'aqsam mal-dwar eh, il-CAP. Eh, għalhekk tajjeb li l-Parlament jimxi b'dan il-mod. Issa, fuq regolament dwar il-produzzjoni il bioloġika, aħna għadna ma qbilniex fuq il-punti l-iktar jħarqu speċjalment il-proċedura għal l-autorizzazzjoni biex jinħarġu ċertu sustanzi li jintużaw fl-agrikoltura ta' dan it-tip. E, Fatt li inti kun xem autorizzazzjoni għal ċertu sustanzi eh, dan kollox eh, għandu natura politika u għalhekk intom ma tistawx tinħarġu mill-proċess eh, ta' deċiżjoni, eh, ovvjament intom ma tistawx tibqulu barra u jiena naqbel magħkom fuq dan. Imma naħseb li il-fatt li intom tibqgħu lura dan qed tagħmluh fuq il-abbażi tar-rapport li għandna bħalissa erba modi ta' erba, erba tipi ta' sustanzi msemmi fil-rapport u naħseb li il-rapport għandu jiġi msaħħaħ hemm bżonn jiġi aġġornat, irid ikun iktar speċifiku fejn eh, dan huwa jkun possibbli. Dak li qegħdin nipproponu aħna li nagħmlu aħna l-Kummissjoni għadha kemm adottat rapport dwar l-esperjenza li ksibna fil-regolament bio mill-2009 minn mindu danġi eh, daħal li meta ġi adottat. Dan ir-rapport huwa l-ewwel pass fil-fatt eh, li aħna qegħdin intejbu il-proċess legali f'dan il-qasam. U għadna kemm għamilna studju ta' impatt evalwazzjoni dwar l-aġġornament tal-kriterji dwar l-sustanzi li jintużaw fil-produzzjoni bioloġika se jkunu wkoll proposti leġislattivi sabiex dan ir-regolament eh, ewlieni jiġi wkoll msaħħaħ Il-Parlament għandu ir wol tiegħu x'jaqdi anki meta nitkellmu fuq dawn il-kriterji ta' sostanzi u dan kollu se jidħol fil-lat ewlieni ta' regolament li aħna se nipproponu. Ġifri, il-Parlament se jkollu rwol u jipparteċipa għax il-proċedura se tkun eh, waħda eh, eh, ta' leġislattiva ordina tas soltu. Il-tħassib ta' proċedura narraw li meta ħna namendaw il-qafas legali u li ninkunu nistaw nidħlu eżattament fil-kriterji iktar preċiżi għall-autorizzazzjoni li dwar dawn is-sustanzi li jistaw jintużaw. Għalhekk jiena nispera li tħassib tagħkom ikun nkunu nistgħu nserħulkom fuqu. Nilqaw kol il-proposta tagħkom li dan il-dossier se jiġi votat għada għax bekk nkunu nafset tkun il-pozizjoni tal-Parlamentu Ewropew, nkunu nistgħu nerġgħu nibdew id-dibattitu interistituzzjonali u nispera li naslu mod maġġel għal eh, biex nlestu u neħu dan it-tħassib nerġanejt li jiena f'dan il-proċess ta' diskussjoni eh, fl-axħar li għanna se nkun involut u kull darba li nitkellmu fuq ir-rwol infurzat tal-Parlament anki nafu xiedinna il-Trattat tal-Lisbona mill-att legali u um, kull darba ġifiri li jiena nara li lok li jkunem il-Parlament imdaħħal, ovvjament jiena sen il-żgura li dan isir anki ġifiri biex ikun jista' jagħmel supervizjoni tal-tul fis-seħħ ta' dawn l-affarijiet kollha. Nirringrazzja ονόματος u koll sur kommissarju anka fisem il-Komitat ta' Svilup Reġjonali issa il-kollega ta' għanzi għall svilup Reġjonali sur Matula. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, bħala rapporter għal Reġi, għanzi pala kellim għal Reġi, Jiena fil-fatt nifraħ lir reporters kollha għad-dokumenti eċċellenti li ħarġu bjom għal da dibattitu komuni. Em, diversi reġjuni, hemm diversi reġjuni rurali em, li għandhom nuqqas ta' servizz, nuqqas ta' ċess għall-internet, nuqqas ta' liħ permezz tal-impjiegi, sabiex ikonna politika tajba għal reġuni rurali u nżidu rridu nżidu l-kompetitività f'dan is-settur u rridu nkoll insaħħu d diversifikar tal-ekonomija u diversifikar u nsaħħu il-settur tal-bidja u taħda l-kompetenzi tal-Kumitat Reġi jina nappoġġa dan li ġej li preservaw bilanġ bejn protezzjoni ambientali u l-prioritajiet għall-iżvilupp lokali. Tieni irridu li kunem involviment fin networks nazzjonali permess rappresentativi lokali u reġjonali li ninkoraġġixxu il- counseling online għal bdiewa li jkun qed jużaw il-broadband u Il-raba punt li jkun hemm kompatibilità bejn l taħt l-AFRD u l-anijiet għal koezjoni territorjali. Issa għanna l-kelima l-gruppi politiċi għawnek għal PPE issa Issur sur Majer. Grazzi mindu daħlet il- Mindu daħal fis seħ trattat tal-Lisbona l-ġiti il-Parlament il u fis settur tal-agrikoltura li kanna ġitijiet ġodda illi irridu fil-fat li responsabilità tagħhom. Riżultat ta' dan ħankunu qed nagħmlu ħafna iktar taħt l-LOP u taħt regolamenti bażiċi irridu nagħtu iktar sigurtà ta' pjanar lil bdiewa. Tieni punt, irridu naħol iktar flessibilità permezz l-atti delegati sabiex ma natfawx wis eh, pressjoni fuq l-atti bażiċi. Ukoll irridu noħolqu derogi sabiex ikun possibbli li tuża għatti diplomatazzjoni għal reġunijiet tekniċi. Għalhekk aħna se niġġieldu sabiex nużaw id-drittijiet tagħna. Jien aħna nixtiequ l kunsill iċċedi l-pożizzjoni riġita tagħha u jaċċetta l-atti delegati għal ċerta regolamenti dim għandha x'taqsam ma' setat tal unjoni tal-Parlament u mhux mhix kwistjoni politika. Grazzi ħafna Sur Majer. Issa għal sendi il-kollega tagħna Oljeżniċak għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz Kummissarju. Dan huwa dibattitu importanti ħafna li qed nagħmlu hawnhekk qed nieħdu deċiżjonijiet serja hawnhekk huwa minnu illi qed niddiskutu aspetti tekniċi illi se jkunu importanti issa li jidħol fis seħi trattat, issa l-kustjoni hi li ma miżuri għandhom jaqgħu taħt lati delegati u li m'għandhom jaqgħu taħt lati implementazzjoni. Kif se naħdmu fil-ġejjieni sabiex nagħmlu riforma tal-pakk? Qed nitkellmu dwar aspetti tekniċi jew aspetti sustantivi u għalhekk għandna bżonn soluzzjonijiet. Kif smajt fid-dibattitu ta' qabel, għana għed nġildu għal pagamenti uħlasi diretti għal bdiju, għed nġildu għal bdiju għanfusom. U r-wol ta' trattat ta' Lisbona għandu ikun rifless fl-irwol tal-Unjoni Ewropea. Ma tistax inti tamel somma sempliċi bat ta' implementazzjoni għat għatti delegati mhux qed nagħmlu nieħdu deċiżjoni politika, iżda din hija deċiżjoni legali. Ovvjament dawn id-deċiżjonijiet dejjem tista' tappellhom fil-qorti fl-Lussemburgu. u jekk dan meħtieġ, tista' tinduna li hemm jekk ikun meħtieġ ikun hemm diversi miżuri li jiġu sospiżi. U mbagħad il-bdiewa issa ma jkunux jistgħu jibbenefikaw minnhom, mela hija mill-bidunet nieħdu l-approċċ it-tajjeb. Naħseb illi l-Kummissjoni m'għandix tinterrompi dan il-proċess. Grazzi ħafna. Sessur lajna l-grupp Alde. Grazzi flimkien mal-kollegi tiegħi De Castro oħrajn inkelli l-sfortuna li nkun involut fid-diskussjoni fid-diskussjoni tu negozjati mal-Kunsill u l-Kummissjoni fuq il-fajl orizzontali għal 18 xahar u taħt tliet presidenzi differenti u sissa ma tantx kien hemm riżultati għall isforzi tagħna. Il-problema hija li l-opinjoni tal-Kunsill illi kwalunkwe deċiżjoni permezz kwalunkwe deċiżjoni taħt qatti sekondarja li tittieħed permezz ta' implementazzjoni fl-lokati delegati. L-qatti implementazzjoni għandhom jintużaw biss għallan ta' applikazzjoni uniformi ta' politika li forsi ma tkunx essenzjali. Il-Parlament jispeċali ma jkollux ir-rwol ehm, leġislazzjoni sekondarja. Mhux qed nindunaw illi tratta tal-Lisbona biddel il-mod kif nagħmlu l-affarijiet u illi il-Parlament issa għandu setat ġodda, is-setat trid tinqasam bejnietna. Fin-negozjati u tal-injament il-Komissjoni ħafna drabi iżżomm mal-Konsil u neħi drittijiet tal-Parlament permezz tal-kodeċizjoni il-Kommissjoni suppost qed taqbes drittijiet tal-Parlament u tinterpreta b'mod tajjeb il-Trattat tal-Lisbona. Hawnhekk il-Kummissarju qed jgħid illi eh, jissimpatizza magħna iżda l-azzjoni turina mod ieħor, l-azzjonijiet tagħhom jiruna mod ieħor. Naħseb li llejla huwa ċarissimu minn dan id-dibattitu illi il-Parlament ħajġieled bisħieħ sabiex jiddefendi is-setat tiegħu skont it-Trattat ta' Lisbona anke jekk dan ifisser illi mhux ħajjieħu mhux ħajjaqbel eh, fil-pak qabel ma toħroġ qabel ma jkun hemm deċiżjoni, d deċiżjoni tagħmel sens illi l-Kummissjoni l-Kunsill jarfu is-seta li għandu il-Parlament eh, taħt il-Kodeċiżjoni. Grazzi ħafna issa għall-ICR is-Sur Nicholson. Dil kwistjoni mhix forsi l-iktar kwistjoni forsi tinteress, speċjalment meta tikkonsidra xogħol li għamilna taħt ir-riforma tal-pak, iżda din hija kwistjoni importanti ħafna u fil-fatt nifraħ lir relaturi ta' xogħolhom għax dan huwa kuntest diffiċli ħafna u li għandu diffikultajiet legali u aħna narfu dan. Għalkemm ma rnexxenniex nilħu ftehim din il-kwistjoni trid tiġi indirizzata permezz tal-riforma tal-PAK u rridu nivvutaw għada u naqblu mal-naħa tal-Parlament. Hemm lakuna hemm vojt dejjem jikber bejn il-Parlament u l-Kummissjoni. Il-Parlament u setat li nataw lill parlament permezz tal-Lisbona mhux jew jiġu appoġġjati. Il-Parlament ta' iktar kontroll u influenza Jiena nħeġġeġ il-Parlament sabiex juża s-setat tiegħu u taħt il-tmexxija tal-President tagħna tal- tal-Kumitat Agrina ċerti nistgħu nużaw il-seta tagħna mod tajjeb. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim għal din il-kategorija għalli jefdi is-sur Enju għal minuta u nofs. Well, the term implement Meta nitkellmu fuq Implementing Act, eh, di ma tfisser xej. Jekk nitkellem fuq il-power grab tal-Kummissjoni forsi n-nies inqajjimhom iktar aħjar. Il-Trattat tal-Lisbona eh, naraw li permezz tiegħu l-Kummissjoni verament qed toħodna f'xifer il-rdum. Hawnhekk illum qegħdin nagħmlu eżerċizzju li kienu edin jiġu diskussi qabel it-trattat tal izwana mm, il-produzzjoni organika nafu li kemmem ħafna flejjes jiġu pumpjati dawn il-bdiewa għandhom aċċess għal skemi ta' flus huma eżenti mill-miżuri tal-greening li jridu jfaċċjaw il-bdiewa l-oħrajn Imma xort tal-konsumatur iħallas ħafna għali. Illum it 3 ta' Lulju field compounder iħallas 200 lira biex eh, jirċivi il-tonnellata ta' qamħ. Ġifiri, jina naħseb aħjar ma nqodux nintilfu fuq l-att implementati u l-produzzjoni organika u nitkellmu fuq l-affarijiet ta' veru. Grazzi, issa il-kellima l-oħra, Is-sur Sikerski għandek minuta, signor. Grazzi. It-trattat tal-Lisbona jati il-poter l-Parlament l-Parlament Ewropew ġifieri rridu nbidlu xi affarijiet speċjalment fir-regolament irridu niċċaraw il-fatt xifissru dawn l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. L-artikli 219 sa' design mumiex xi affarijiet ta' natura teknika imma l-artiklu 43.3 juri biċċar li hawnhekk qegħdin jissiltu għal poter l-istituzzjonijiet bejnietom. Jina naħseb li l-element importanti tal-CIP rridu jitħlu fl-latti bażiċi. Umbat il-Konsil u l-Parlament ikun jista' jkollhom influenza diretta fuq id-dispożizzjonijiet. Imma rridu nifmu eżattament dak li rridu nfissru b'dawn it-tip ta', ta atti differenti għax rridu noqogħdu attenti għad-dettall rridu nkunu iktar intiżi fil-parlament, jinformawna aħjar fil-dan il-parlament dwar il-negozjati. Nkunu iktar involuti fil-negozjati mal-Komissjoni u l konsil Issa kollox qed jiġi fid-deċiż fit-trialogi. Dawn għandhom jinfetħu kol għal dawk in-nies interessati. Grazzi sajmis l-sur Tarabella. Grazzi. Sur President, Kommissarju, kollegi, meta qabel nitkellmu fuq is-sustanza rridu nitkellmu fuq it-teknika u s-sistema ta' deċiżjoni u kif qal ehm, il-kollegi De Castro, Lyons u Kapolos. Il-Kunsil ovvjament qed jevita l-atti delegati, ġifieri qed jillimita il-poter tal-Parlament eh, Ewropew dan imur kontra l-ispirtu ta' Trattat ta' Lisbona għalek l għenet il-parlament rrit jerġa jgħid li għandu poter skont it-trattat, rridu forsi nfakruħ, u l-politika integrata tal-Unjoni Ewropea issa ila l-50 sena u nafu li 40% pala mobilizzati fil-baċit tal-Unjoni il-Parlament għandu iktar poter, issa skont it-trattat ta' Lisbona, imma kunsil jisu dejjem jara kif ixekkel dan il-proċess. Jiena naħseb li ma nistax nibqgħu sejrinek u għalhekk tajjeb li nbdu pożizzjoni kemm eh, fil-dan il-parlament imma anke kif tkellimt inti sur kummissarju għax f'din eh, il-ġlieda tajjeb li inti tkun mana magħna meta qed napplikaw u ndaħlu fis-seħ trattat tal-Lisbona. Grazzi ħafna. Issa ejmis lil sur eh, Giancarlo Scotta. Grazzi, il-rapport dwar l-izvilupp rurali mirrit nitkellem fuq is-simplifikazzjoni kif nitkellmu fuq dawn il-punti differenti. Dei servizi di konsulenza che dovrebbero contribuire a ridurre l'onere amministrativo. Anki ġifiri rridu naraw li ma jkunx hemm pis amministrattiv u spejjeż żejda ma rridux innaqsu wkoll assistenza soċjali fil-bdewa raħala. Anki l-aqdiet ta' produzzjoni tal-bdiwa. Kif qal il-rapporter dawk l-istati membri li jieħdu wkoll l-flus mill-proġetti tal-iżvilupp rurali jridu wkoll fuq il livell nazzjonali jaraw kemm qed jittieħdu flus. hemm ukoll il-fond ta' garanzija li ringrazzja il-kollegi kollha għax-xogħol kollu li għamlu. Grazzi ħafna sur Skotta. Issa il-kollega senjura Patron Neves. Mariato Zeo. Il-Palaxadew Rapporteur dwar ir-regolament tal-produzzjoni bio u anki it-tikketti, is-sur Hoisling nixtieq jiena nifraħlu għal mod kif huwa rali x-xogħol ta' tiregu mar tajjeb qed nitkellmu fuq lati delegati u fuqhom ir-national u ċertu bil fl-aħħar il-Kunsill fuq l-artikli 16 u 21 qed jgħid li qed nitkellmu fuq l-atti ta' implementazzjoni u l-atti delegati. Fuq qed nitkellmu fuq l-artiklu 230 tal-trattat biex aħna nizblukkaw situazzjoni qed nitkellmu li fuq is-sustanzi dan għandu jidħol fl anness il-Parlament eh, ħallaħa eh, konsensus unanimità dan u din hija importanti u issa rridu morru għal vot fil-plenarja flow mal-ewwel qari biex verament nuru determinazzjoni fuq is-suġġett u bekk ikonna ċertu forza politika illum għal ġejjieni er, hemm bżonn il-problema sibula il kaptu u naraw ġifiri x-xogħol li qed isir mill-kumitati differenti ta' dan il-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Issa su il senjura Kostinger. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, verament ħasra li anki jekk kien hemm ħafna negozjat fuq livell ta' trialkom, minħabba li għadbaqa ħafna fajt pendenti l-Kunsill ma laħaqx ftehim negozjati sajlu maddejna l-ektar minn sija. ħafna sforzi, ħafna ħin. Imma ma wasalniex. L-ewwel net hemm l-aspetti ta' natura teknika li rridu bl-ewwel qabel kollox rridu jiġu allinjati mal-Trattat ta' Lisbona qabel nagħmlu riforma ta' CIP. Xi ħaġa li ngħid il-Kunsill. Matul in-negozjati il-Parlament eh, dejjem rrid jisal għal kompromess imma ma kienx l-istess każ għal kunsill qatt ma rrid jasal għal kompromess ma kienx kien hemm possibilità li nnegozjaw il-kunsill qatt ma rrid iċedi. Jekk hawn li qed jaħseb forsi li dan is-settur tant importanti aħna mhux se nibqgħu natu kasu dan il-Parlament qegħdin jiżbaljaw. Aħna bil-vot li se nagħmlu għadha se nuru eżattament fejn qiegħda determinazzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Issa jidher li l-istur dess mhux qiegħed magħna hawnhekk mela ngħaddu għall-proċedura tal-KHDI mal-ewwel. Għanna talba waħda biss. Sur Spredergast anzi sinjura. Grazzi ħafna, President. Jina nara li ħaġa tajba li qegħdin diskutu dan l-erba rapporti meta qed inħejju il-riforma tal kap għax din kolla jkollha effett fuq ħafna e, ċittadini tal-Unjoni Ewropea il-fat li e, aħna u koll istaw namlu l-tibril għannom ta' ċittadini. Anki nafu ġifiri li bit-trattat ta' Lisbona aħna għanna rwol iktar qawwi imma il-Kunsill qed jipprova jrażżan dan l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni jiena bħal MEPs oħra dejjem tlabt l-opinjonijiet ta' ċittadini u dawk involuti fuq il-kap. ċittadini Ewropej jikunu jridu mbagħad jaraw li dak li jgħidu nawma jirġi rifless fil-regolamenti. Dan huwa importanti ħafna, grazzi. Komissarju fidejk issa. Jena, għad ħafna attent nisma' il-kommenti differenti ta'kom, nishti nisħa għal darba oħra dak li diġa għed fl-introduzzjoni tiegħi, speċjalment biex nirrispondi sur lajn il-Kommissjoni se tappoġġa l-Parlament Ewropew kull darba li dan ikun possibbli mill-lat legali u skont kif qed ġifieri għal formulazzjoni tal-artikli Eh, design u design li jistipulaw li l-atti delegati jiġu użati meta nkunu jiġu emendati eh, ċertu atti mhux essenzjali u anki l-artiklu 299 eh, li jagħti il-possibilità li l-Kummissjoni li tagħmel l-applikazzjoni informi ta' dawn l-atti bażiċi. Ġifri f'dan l-ispirtu aħna ħdimna u f'dan l-ispirtu nixtieq li nkomplu naħdmu biex naslu għal rizultat aħħari u lejn ftejjim. Is-sinjur li madux maħna tkellem eh, dwar il-disgwit li kull ma jmur qed jikber bejn il- il-Parlament u l-Kunsill nista' ngħidilkom li jiena żgur mhux se eh, inkomplihom għax huwa fl-interess tal-bdiewa, fl-interess tal-ċittadini li naslu għal ftehim. Fuq il-regolament bihom, is-sinjura għamlet referenza għal dan kif diċa qed jiena lest li nsib soluzzjoni li u kol naraw li jipparteċipa fih il-Parlament Ewropew specialment fuq il-sustanzi imma rridu naraw xinu l-interess ta' min qed jipproduċi il-prodott bioloġiku. Ġifiri, għalhekk jiena qegħdin eh, minn proponilkom kompromess biex tistudjaw li ġifieri meta qegħdin nemendaw ir-regolament bażiku fuq l-agrikoltura bioloġika ngħidu iktar mod ċar mill għeddin li huma issa nejdu x'in huma l-kriteri għabbazi ta' xiex inkunu qegħdin napprovaw li tintuża sustanza jew ma tintużax. Ġifieri kriterji ċarissimi u aħna rridu nagħmlu skont proċedura leġislativa ordinarja tas-soltu, aħna bekk eh, minkunu nisom nipproponu l-atti ta' implementazzjoni sabiex nillimitaw ir-rwol li għandha il-Kummissjoni ġifiri li taħdem biskon dawn il-kriterji. Hemm possibilità oħra li intom semmejtu huwa li konna lista Eh, ta' dawn is-sustanzi fil-att eh, ewlieni. Imma dan ifisser li kull darba rridu kollu għal proċedura leġislattiva tas-soltu. U dan ovvjament ixekkel u jdowwem l-adozzjoni. Jekk naqblu fuq pakket ta' kriteri li jidħol fl-att bażiku għal inkwantu għas-sustanzi jiena naħseb li nkunu nistgħu naslu u il-Parlament u kollu rwol f'din il-proċedura, imma ejja naħdmu fuq dawn l-alternativi biex inkunu nistgħu naslu għal kompromess. Dejjem iġifri b'dan l-ispirit ta' kompromess nispera li tamalaj naslu wara li intom se tivvutaw għada u li naslu għal kompromess. Grazie ħafna. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Δευτερολογία εισηγητών, ο πρόεδρος κύριος Παύλο Ντεκάστρο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Profitto di questo minuto. Jiena profetta l-intervent biex nirringrazzja l-kollegi tal-kommenti tagħhom u biex nirringrazzja wkoll lill-kummissarju. f f'moħħna dan l-appoġġ li wara l-kummissarju l-lum tama li diffikultà biex nilħuq ftajjem mal-konsil li f'dak li għandu x'jaqsam mal-atti ta' implementazzjoni ma tinbidilx imbagħad fi problema biex nilħuq ftajjem fuq ir-riforma tal-pak. U għalhekk li jena nappella l-Kummissarju isqegħdin fi żmien tal-Lisbona hemm ħtieġa li l-Kunsill jifhem li l-Parlament għandu prerogattivi ġodda u ma u jrid iżommhom bil-vot ta' għada, Kummissarju, se se nimxu ma dak tajt il-Kommissjoni, u nittama wkoll il l umbad jgħaddi għanna ħatana wkoll, grazzi. Grazzi. Sur De Castro, issa Giovanni Lavia, żewġ minuti. Grazzi. President, naħseb li dan id-dibattitu xorta kien wieħed utli għaliex eh, smajna il-femmi pozizjoni kollha tal-kollegi meta mqabbel ma regolamenti tal-Lisbona u bekk stajna nikkonfermaw qudiem il-Kummissarju kemm il-Parlament għandu għal qalbu li nżommu il-prerogativi ta' dan l-istituzzjoni. Għal daqstan dan il-kontest huwa ċar li l-elen minn dak se jiġri għada l se jkun il-bot ħafna mill-pożizzjonijiet li rajna fil-bidu jirrappreżenta biss passiħor fid-direzzjoni li għanna naqbdu mhux biss eh, l-implementazzjoni ta' regolamenti ta' l-Unjoni Ewropea li jgħu taħt it-trattament tal-Lisbona, imma wkoll anzi fuq id-direzzjoni ġdida tal-pak. Signora Kommissarju, inti taf tajjeb kemm il-tqajna taħt presidenzi differenti, taf tajjeb kemm din it-triq meta waħilna fil-kwistjonijiet orizzontali u kemm kellna problemi, però xorta kellna naħdmu ħafna u smerna ħafna ħin ukoll. Issa mill-ħtieġa li nerġgħu naqbdu din it-triq Dik tada huwa stadju ieħor li permezz tiegħu il-Parlament jixtieq jesprimi b'mod ċar il-pożizzjoni tiegħu u rrieda li jibqajżhom il-prerogattivi tiegħu, però mill-banda l-oħra rridu nibdew naħdmu biex ma jkunx biss l-linjament mat trattat tal-Lisbona l-element li ixxekkel l-approvazzjoni ta' din il-politika dwar il-kontenut tal-pak nerġaw nitkellmu naraw xem zon nisir, dan il-Parlament jagħmel l-almu tiegħu, pero fuq l-allinjament ma' Trattat l Lisbona naħseb li nistgħu nerġgħu nibdew naħdmu biex nħaffu. Grazzi. Il-rapporter li mis. L-Onorevoli Housling. Nixtieq nirringrazzjakom għal darboħra tal-li urejtna kemm trid tixtieq tilħaq kompromess, però rrid fakrek li din mhux kwistjoni biss ta' prinċipju minn tal-Parlament, din hija kwistjoni ta' l-importanza għal-ġejjieni. Din hija kwistjoni li rridu ngħixu magħha fl-aħħar mill-aħħar il kunsell il-Kummissjoni u anke l-Parlament. Ma tistax eh, issib kompromess li ma jreġux eventwalment, irridu niżguraw li neħdu l-aħjar deċiżjonijiet issa għal ġejjini. konna fiduċa u korreċi bej l-istituzzjonijiet, fiduċa mill-Konsil għal-Parlament speċjalment. Eh, għadna nisimmaw li forsi eh, il-kustjoni se tiġebbet żejjed, Ok, forsi ndumu naħdmu daqsxejn, però rridu nżommu fuħna wkoll il-pożizzjoni tal-Parlament. Aħna proponijilek li nistgħu ndaħlu sustanzi fir-regolamenti bażiċi kien hemm żewġ bidli dawn l-aħħar erba' snin. L-dastant jiena naħseb li da stajna minn stajna minnih b'mod aktar maġġel fil-Parlament. Ma naħseb li hemm dak il-fejn taħseb il-Parlament se joqgħod ixxekkel il-proċess. Aħna rridu nagħtu sinjal ċar U ntamaw li il-Konsil jirċivi dan is-sinjal li fl-aħħar mill-aħħar mhux aħna biss irridhom il-kompromessi fl-aħħar mill-aħħar nittamaw li mhux l-esperti legali biss li jiddeċidu. Fl-aħħar mill-aħħar però jista' jkun dan il-każ ukoll irid infakrek li aħna offrejni l kompromess u nistgħu nerġgħu nagħmlu l kompromess ieħor. Naħseb li Jekk tadotta dan il-kompromess mbagħad niżguraw li r-regolament ikun f'pożizzjoni li tikkuntenta l kulħadd. Nittamaw li ikun possibbli għalina biex nimxu l-qoddim b'mod rapidu fl-istess direzzjoni u nittama li ma taħsib li ħna qegħdin nagħmlu l-ostakli hawnhekk fil-Parlament. L-iktar ħaġa importanti hija li nirrispettaw il-prerogattivi tagħna ma nistawx ikonna f'dejjem li ma jkunx tajjeb għalina. Għawna għandna l-kompromessi, il konsil ma tantx kollu kompromessi. Issa nintemmu dan id-dibattitu u ngħaddu għar-rapportir Kapulla Santos sal żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Wara dak kollu li ntqal ma tantx baqgħu li nżid. Forsi nżid li kull minn smajtu ikkonferma il-pożizzjoni li semmejtien li il-Parlament jinsab maqut fil-pożizzjoni tiegħu naħseb li huwa ċar ukoll li hemm il-ħtieġa li naslu għal fil-ġejjin qarib. Kummissarju, aħna nafu li inti impenjat ukoll għall-istess miri tagħna għal daqstant nittamal nistgħu nagħmlu progress flimkien fil-ġejjin qarib. Grazzi, Onorevole Capolo Santos, id-dibattitu komuni Fu il questioni importanti ta' kooperazzjoni interistituzzjonali tem u illa laqa tiġi aġġornata. Grazzi.